einen schönen guten nachmittag meine damen und herren! die sitzung ist wieder aufgenommen. zuerst kommen wir zum protokoll der sitzung vom. il-wara nofsinhar it-tajjeb nissuktaw bis-sessjoni tagħna il-minuti tal-laqgħa tal-bira u eh, eh, testijiet huma disponibbli online hawn xi oġġezzjonijiet oġġezzjonijiet għal minuti. Mela, inti mhux qed tuġġezzjona ma fimx eh, x'kont qed tipprova tajli. Mela, ngħaddu għall ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna wara nofs